Pan Il-President. So, uh, colleagues. Mela kollegi, inkomplu bis-sessjoni, nibdew dis-sessjoni għanna President u l-Kommissjoni nitlob il-kulħat juhu postu bil-qeda ivvutajna għal-ħamsa l għandna għanna nżommu mal-ħin skedat. L-ewel punt fuq l-agenda huwa d dibattitu konġunt dwar id-discharge 2017 il-kwittanza. U allura għanna total ta' 53 rapport minn sitt rapporters differenti. Mr. Vala, eh, Mrs. Schmidt, Mr. Kona, Uh, Mrs. Sarvama and Mrs. Labajova. I should like to welcome... nagħti merħba li Klaus Elena, President tal-Qorti tal-Awdituri. Merba bik. U wara li jeddan issa nistgħu nibdew is-sessjoni u nħarsu lejn l-aġenda. Nibdew bl-approvazzjoni tal-minuti sissa ta' seduta tal-bieraħ u t-test adottat huma aċċessibbli issa lilkom hemm xi kummenti le mela approvati. U issa niġu għall-ewwel punt fuq l-aġenda li diġà ħabbart. Mela ħanin għandi il-karti fuq 53 rapport u nixtieq nitlob lis signora Rapporter Ajala Sender biex titkellem għal erba' minuti. Għandek il-kelma. Sì, muchas gracias, President. Grazie ħafna, Sur President. Nsellem lil Sur Lene, il-President tal-Qorti ta' Awdituri, u anka nsellem rappresentanza tal-Kunsill u anka bis-sur Etiker. Aħna bla dubju ta' xejn issa qegħdin naffaċċaw l-aħħar seduta ta' kwittanza ta' dan il-mandat brabta mas sena 2017, sena importanti ħafna għall budget tal-Unjoni Ewropea. Iżda importanti ħafna wkoll fis-sena 2019 minħabba li qegħdin naffrontaw budget fejn ħanqisu wkoll l-elezzjonijiet parlamentari Ewropej tal-aħħar ta' Mejju li ħajkunu verament ta' importanza ewlenija għal-ġejni tal-Unjoni Ewropea għal din raġuni huwa tajjeb li nħarsu lura l-aħħar ftit snin ta' xogħol leġislattiv fejn aħna irnexxielna niftehmu flimkien u naħdmu flimkien. Aħna hawnhekk rajna illi irnexxilna naħdmu b'mod strett u noqogħdu attenti għal livell finanzjarju iżda provajna nsibu l-aħjar tip ta' possibiltajiet ħalli niżguraw li l-budget Ewropew seta' jkun implementat fejn aħna iddeċidejna li għandu jkun implementat. U bil-perspettivi ta' legalità. Jiena, sur li nishtiq nirringrazzjak ħafna tal-kooperazzjoni konġunta li aħna kellna u l-appoċ eh, bla, bla li kien verament essenzjali fil-ħidma tagħna. Jiena naħseb illi issa aktar possibiltajiet għal trajettorju fejn nistgħu aħna nuru liċ ċittadini Ewropej li dan ix-xogħol kollu kien siwi li wassalna biex aħna innaqsu kemm jista' jkun il-livell ta' żbalji fil-ħidma tagħna u kif qal il-qorti qalu l-qorti tal-awdituri u anke diskutejnew mal-Kummissjoni għandna ċertu sfidi ġodda fil-kuntest ta' strumenti finanzjarji illi nafu li il ġurnata hemm ħafna affarijiet eh, differenti li huma milquta minn dawn u kellna wkoll problema tal- fondi pubbliċi u l isfidi tal-ġejjieni bħal kwistjoni tad difiża, bidla tal-klima u aspetti oħrajn li huma verament importanti l-Unjoni Ewropea għal raġuni għandna bżonn li aħna jkollna pożizzjoni tajba b'saħħitha għall ġejjieni. Aħna xtaqna li dan ir-rapport ikun verament iktar b'saħħtu ħalli iċ-ċittadini setgħu jaqraw fuq eh, x'kienu l problemi l-iktar fundamentali, aħna tkellimna fuq il-problemi ewlenin illi kara taffaċċa l kummissjoni aħna fil-fatt stajna ngħidu li l-kunsill setgħu jelbu xi ftit mill-problemi u anke fil-ġestjoni indiretta fejn permezz ta' dawn il-fondi u l-aġenziji u l-formuli l-ġodda kien hemm bżonn li mmorru lil milli għamilna sissa fuq il-kontroll buġetarju u xtaqt ngħid ukoll li mill-votazzjoni tal-Kummissjoni nixtieq ringrazzja lil kulħadd lill-membri tal-Kummissjoni u l-membri tas-Segretarjat li għenuna ħafna u ġraw żewġ affarijiet ġodda. L-ewwel waħda brabta ma l-abbuż tal-olaf fil-kuntest tal-organizzazzjonijiet illi aħna għandna brabta mal l-parteċipazzjoni tal-NGOs u anke l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni li aħna kellna l-opportunità li ninvolvuhom ukoll fid-diskussjoni u jiena ħan wieġeb bħal mistoqsijiet wara dan id-dibattitu. Nistiera nista' rapporter li ieħor l-Onorevoli Valli għal erba' minuti. Grazzi President. Nixtieq qabel xejn nirringrazzja l-kollegi xedaw rapporters għal kollaborazzjoni eċċellenta, eċċellenti kif ukoll il-qorti tal-awdituri għall-għajnuna tagħhom li kienet utli ħafna. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għall iżvilupp ta' pajjiżi terzi hija importanti ħafna. Anka eh, hemm eh, ir-riżultati anka ta' dan u r-riżultati li ta' jagħtu waħda mill kwistjonijiet l-iktar importanti, ġifieri l-qorti tal-awdituri fir-rapport tagħha tkellmet dwar l-effett tal-pagamenti li saru fis-sena ta' l-2017 għandek 4.5% li hija ċifra preokupanti ħafna. Hemm mbagħad ir-rata ta' żbalji f'dak li għandu x'jaqsam mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u ftejjimiet anke mal e, ftejjimiet ta' kooperazzjoni mill stati membri. Qed nippruvaw infittxu l-kwistjoni tal-kuntratti u rridu ntejbu allura l-kontroll u naraw il-performance u r-riżultati li joħorġu minn dawn. Rridu nfakru wkoll fl-2017 fl-ambitu ta' fond ta' Ewropew għal-Iżvilupp kien hemm ċifra sostanzjali u hemm bżonn li jkun hemm progressi kwantifikabbli f'dak il-pajjiżi li jibbenefikaw minn strumenti bħal dan u b'mod mhux ekwivoku rridu naraw nitsiltu kontra il-frodu kontra l-korruzzjoni. Irridu natu attenzjoni partikolari għal l-episodji seri ta' u ta' sekwit ta' ħasil ta' flus u evitar ta' taxxa. Nixtieq insemmi wkoll il-Fondi Fiduċjarji tal-Unjoni Ewropea illi sissa li ġabu magħhom 3.3 biljun euro minn 4 biljuni. U qed jagħtu qed tkun hemm flessibilità anke f'dak li għandu x'jaqsem marru l-għanijiet li rridu naslu għalihom u l modi kif naslu għalihom rridu nżidu traċċabilità eh, tal-NGOs u l-flus li jingħataw kooperazzjoni importanti mrid infakkar illi Iridu jkunu sottomessi għal mekkaniżmi ta' puntwalità wkoll fir-rapport u allura il-qorti tal-awdituri f'dan l-ambitu ħarġet eh, b'rapport dwar it-traċċabilità tal-flus li joħorġu u f'dan ir-rapport speċjali hemm imnisel l kummissjoni ma kienx effiċjenti biżżejjed. Kien hemm ukoll punti dgħajfa fil-ġestjoni u l-ġbir ta' informazzjoni wkoll f'dak għandu jistasamma kontratti. Ningrazzi li Shadow Reporters, l-orti tal-awdituri u koll għaxxol taħħom u għallajnuna li tawna. Grazzi ħafna. U issa, is-Sinjura Schmidt tal-erba minuti, rapporter oħra. Sergħetti għan Herr Präsident, Herr Kommissar. Sur President, eżis Presidenti, kollegi, sinjuri, il-Parlament Ewropew fis-sena 2017 nefqet 1.9 eh, biljun euro. U aħna rajna illi xorta waħda konna din nitkellmu fuq budget amministrattiv għal din raġuni naħseb l-rata ta' żball ta' 0.5 ċertu waħda hija għolja aħjar kieku kellna rata ta' 0 jiena naħseb li f'dawn l-aħħar ftit xhur provajna nagħmlu minn kollox biex inħarsu anke lejn l-isforzi min-naħa tal-Parlament Ewropew. Il-kollegi kollha verament kienu miftuħa kellhom tipparteċipa f'din id-diskussjoni miftuħa u jiena wkoll kelli s-sensazzjoni li eh, irċivejt tweġibiet ehm, sinċir. Naturalment, mhux kull ma jle u deb, naturalment, nafu li fċertu osma fejn kien hemm elementi partikolari, kien hemm problemi eh, bħal pereżempju fil-kontesta ikel, eh, servizzi tar-roti, u l-effiċenzja fil-bini jiena naħseb li dawn ma kollha affarijiet li aħna provajna nintegrawhom uh, fil-ħidma tagħna u nexxina nagħmlu progress badu bita xejn apparti minn hekk jiena kolli ngħid li ħdimt daqsxejn fuq il-liaison uh, officers u kolli ngħid illi il- um, il-miżati tal-vjaġġar u tal-binjiet mhumiex qegħdin skont dak il suppost kien hemm allura jminna ħatel liaison offices jiena naħseb illi għandna jkollna iktar rispett stret ħalli bekk il-medja soċjali wkoll jikkomunikaw iktar. Jiena naħseb illi mhuwiex Eh, biżżejjed li aħna nirreġixxu għall kampanji. L-informazzjoni għandha tingħata ta' sikwit ħalli ma jkunx hemm lok għal fake news. Aħna fuq il-problemi ewlenin xtaqna illi wkoll nitkellmu fuq eh, il-problemi ewlenin hemm bosta affarijiet li huma verament kostruttivi u eh, l problemi ewlenin huma l fondi tal-pensjoni din xi ħaġa li rridu naħsbu daqsxejn iktar dwara. Aħna ma kellniex ehm, dan l-aċċess għall pensjonijiet għana nsibu soluzzjonijiet ħalli naraw li drittijiet tal-membri eh, tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu protetti anke taċ ċittadini naturalment. Hawnhekk il-binja ta' Strasburgu aħna ma ma mhux qed naraw li hemm possibilità naħat tal-kollegi Franċiżi li aħna nitkellmu fuq il-kwistjoni possibilità ta' single seat. Qed nitkellmu fuq miljuni ta' euro li nistgħu e, nfadlu anke fuq is co 2 naħseb li hija xi ħaġa li laqas bis-semma l-fejn insemmija. U eh, naħseb li anke jekk wieħed ikollu opinjoni differenti din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli ma nistax ikun ma jistax ikun li minħabba raġunijiet politiċi dan mhux qed ikun diskuss kif suppost. Aħna naħsbu li dan kien xogħol tajjeb li sar sissa xogħol interessanti u siju nittama li nkun nistgħu nagħmlu kwittanza tal-Parlament Grazzi. Ah, Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, il-kwittanza eh, tal-istituzzjonijiet l-oħrajn is sena 2017 kienu pjuttost sodisfaċenti kien hemm biss ftit irregolaritajiet, iżda kien hemm xi ftit elementi brabta mal-amministrazzjoni u eh, ġestjoni tal-binjiet li ġbidna l-attenzjoni dwarhom. Il-passi importanti li għandhom jittieħdu fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tneħħija u l-eradikazzjoni kompletament tal-abbuż fuq il-post tax-xogħol. Jiena naħseb li importanti li nitkellmu wkoll fuq l-approċċi eh, pożittivi wkoll f'dan kollu. Il-servizzi tal-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea wkoll nixilhom jagħmlu ċertu progress anke permezz ta' użu ta' esperti u żvilupp ta' sistemi tal-IT aħna qed naraw li huma rnexxielhom jagħmlu progress ukoll. Kumitat tar reġuni u l-Kumitat Ekonomiko Soċjali wkoll jistgħu juru li kien hemm użu tajjeb u anke il-fatt li naqsu għamlu ġestjoni aħjar tas servizz ta' traduzzjoni u l-ġestjoni tal-binja verament tal-binjiet waslu għal bidla konsiderevoli. Il-talba għal tnaqqis ieħor din hija xi ħaġa li aħna kontrija u anke l-kwistjoni ta' ċittadini naħseb li hemm affarijiet li verament huma importanti u essenzjali li qegħdin isiru iżda wara kollu jiena għandi l-impressjoni illi rnexxielna innaqsu ħafna spejjeż u l-qorti tal-awditurju wkoll għamlet ħafna sforzi biex taġġel l-evalwazzjoni tal-każijiet. Hemm sistema ġdida ta' evalwazzjoni tal-każijiet li introduċew u anke n numru tal-imħalfin qed naraw li dan huwa suġġett li żgur ħajbqgħu jiddiskutu. Il-qorti tal-awdituri verament eh, hija huma importanti bħala msieħba biex jaħdmu magħna fuq il-kwittanza u naħseb illi l-involviment tagħhom huwa verament impressjonanti. Naħseb illi fil-kuntest tal-protezzjoni tal-informazzjoni din hija xi ħaġa li verament ħadet iktar importanza u apparti dawn l-affarijiet pożittivi nafu li kien hemm ċertu problemi wkoll. Il-Kunsill qiegħed jara wkoll li anke fil- eh, kuntest ta' ċertu mistoqsijiet għadu lura milli jwieġbu mistoqsijiet min-naħa tal-kumitat tagħna jiena nixtieq illi nipposponu il-kwittanza anke f'dan il-kuntest ħalli jkollna possibilità illi eh, nilqu xi tip ta' ftehim fuq qadim. Mal-kollega tiegħi min-naħa tal-Alde Sur Klint aħna f'tema li għandu jkun hemm proċedura eh, ġdida illi hija kienet appoġġjata mill-maġġoranza tal-grupp u fil-kumitat eh, ekonomiku u soċjali kien hemm ċertu każijiet ukoll li aħna ġbidna l-attenzjoni dwarhom u ċertu kriterji li rridu nissodisfaw iżda aħna nixtiequ illi intejbu s sistema u eh, aħna min-naħa ta' soċjalisti demokratiċi favur politika ta' tolleranza żero fuq dawn l-affarijiet wanka fuq l-użu tal-karozzi tax-xogħol kif ukoll eh, miżati tal-vjaġġar fuq dan irridu jkun hemm iktar kontroll. Grazzi ħafna. Eżis kollegi jintlobkom biex iżommu mal-ħin. Ah, Grazzi jekk joġobkom iżommu mal-ħin. Għax aħna rridu nispiċċaw dan il-punt sal-ħamsa. Mela, <clears throat> eh, kelli moħra l-Universal Famaha l-Onorevoli Ma. Grazzi, ċer, President tal-Qorti tal-Awdituri, rappresent tal-Konsil, Onorevoli Membri, l-ewel, nixtieq nirringrazzja l-Qorti tal-Awdituri, l-Kommissjoni, l-Aġenziji, l-Agencies Network u l-personal tal-Parlament li jinkludi s-segretarjat u l-uffiċi tagħhom għax-xogħol imprezzabbli waqt il-proċedura eh, ta' kwittanza tal-2017. Dan eh, da kollu għandu impatt u jider ħafna fiċ-ċittadinanza Ewropea fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Allura aħna kuntenti bir-riżultati pożittivi tal-audit li kif ħareġ minn audit tal-awdituri għal sena finanzjarja. Il-qorti ħarġet opinjoni mhix kwalifikata fuq il-kontijiet u l-legalità u r-regolarità u irregolarità ta' pagamenti għall-Aġenziji kollha fis-sena 2017 ħlief għal pagamenti tal-EASO. Jiddispeċina li l-qorti ħarġet opinjoni daqsxejn negattiva għal pagament daw il-pagamenti tal-EASO x'wassal biex toħroġ għal din l-opinjoni diversa. Di ir-raġuni kienet li da il-proċeduri ta' reklutaġġ u pagamenti tard jew non pagamenti. Allura nitlob għal management il-ġdid biex ikomplu bi sforzi trasparenti tagħhom biex joħorġu eh, struttura ta' governanza trasparenti u proċeduri relatati magħhom. Allura qed nipproponu li nagħtu din il-kwittanza lill-aġenziji kollha ħlief għalija leaso li għal-jum qed nipproponu li nipposponu l-kwittanza. Jiena nixtieq insemmi dan dawn it-tmien rimarki orizzontali l-ewwel. Nitolbu b'qawwa l-aġenziji biex isegwu l budget biex iżviluppaw għal indikaturi iktar f'waqthom biex juru l-impatti iktar reali u konsistentement biex jaraw il-mod kif jistgħu jżidu l-valur miżjud. It-tieni, nitolbu l-Kummissjoni, n-netwerk u l-Aġenziji biex jaħdmu flimkien biex joffru feedback tajjeb għal l-MFF ta' wara s sena 2020 u biex jisibu rizorsi oħra ta' finanzi għall aġenzijiet tielet. Nitolbu l-qorti u l-aġenziji biex isibu eh, formula f'dak li għandu xjaqsam mal-finanzi u linji gwida għal rapportar ir-raba' Nitolbu wkoll il-Kummissjoni fis-snin li ġejjin biex b'mod awtomatiku tagħti eh, awtorità tal-kwittanza fil-budget u figuri tal-personal biss għat 32 eh, aġenziji eh, mhux ċarġat. Il-ħames għandha x'taqsam mal-prestazzjoni u xiri pubbliku u jiddispeċina li dan l approċċ fis-settur privat ħareġ eh, bżieda sinifikanti ta' pis amministrattiv fuq l-aġenziji. Is-seba l-aġenziji għandhom jissuktaw biex xogħol importanti ta' u tajjeb tagħhom f'dak li għandu s-samma protezzjoni ta' whistleblowers, eh, eh, harassment u affarijiet oħra. U fl-aħħar nirrepetu t-talba tagħna biex fis-sena wara is-sena li għalih il-kwittanza tkun ġiet motija nagħmlu il-vera kwittanza ta' dik is-sena. Dawn importanti għall kontrolli e, ta' affarijiet tal-budget, grazzi ħafna sar il-ħin mela ir rapporter li jmiss is-sinjura Dlapojova għal erba' minuti wkoll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 il-indikaturi ta' prestazzjoni ta' importanti hawnhekk nifraħ daw il-kumpaniji konġunti għax ħafna minnhom fl-2017 marru lilin minn daw il indikaturi ta' prestazzjoni l-effiċjenza ta' dawn il-kumpaniji konġunti eh, qegħdin jaħdmu aħjar milli ġew ġi previst Il-parti kber tal-proposti ġew miftuħa u magħluqa skont programmi u d disbursement period kien ferm iktar inqas minn minn dak li kien permess. Wieħed irid isemmi li dawn il-joint undertaking wasal għal seba minn disa milestones mill-Kunsil ITER, mill-Kumitat ITER għal 2017 u minn 32 eh, sissa saru ħafna minnhom. Il-qorti tal-awditur ħarġet eh, ħareġ rapport kwalifikat fuq il-korrettezza tal-pagamenti u da bħala riżultat ta' joint undertakings eh, Artemis u ieħor. Nixtieq nirringrazzja lil dak kollha involuti eh, li msejba kol interessati u skont id-deċiżjoni unanima eh, nixtieq li nagħlqu dawn il-kontijiet konġunti. Grazzi l-kellimni miss. Thank you. So, thank you. So, um, uh, President. Grazie, President. Eh, Ministru, skusani, nitlop il-mistennin tana eh, biex iżommu skiet waqt li ħerġin. Onorevoli Ministru, Uwa, um, eh, unura li għalini parteċipa um, eh, f'dan id-dibattitu tal-lum ġifri il-budget tal-2017 fil-proċedura tal-kwittanza annwali skont l-artiklu 319 tat trattat il-Kunsilli jagħti importanza ħafna din il-kwittanza huwa importanti li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jintużaw skont ir-regoli u li l-infiq ikun eh, ovvjament ibbażat fuq eh, maniġjar tajjeb tal-flus il-Kumita tal-Kontroll tal-Budget ta' il-kwittanza l kummissjoni il-vot se jikonferma il-vot tal-Kumita tal-Budget Eh, tal-kontroll tal-budget u jagħti din il-kwittanza l-Kummissjoni, il-Kunsill qed jilqa' l-fatt li għal tieni darba u wara xulxin il-qorti qed tagħti din l-opinjoni kwalifikata fuq il-pagamenti. Aħna nilqgħu wkoll it-tnaqqis tal-numru ta' zbalji kif anki qalet il-qorti tal-awdituri f'din is-sena imma jiddispjaċina li l-overall estimated overer edha 2.4 fil-mija għax hija iktar mill-2 fil-mija ammissibli. Bżon għalek fil-sistemi ta' finanz tal-management tal-management tal-finanzi ridu naraw li l-affarijiet morru għall-aħjar, sinjuri. L-2017 kienet waħda partikolari mhux biss għax kienet fin-nofs tal-MFF imma imħabba li kien hemm tibdil fil-qafas ta' kontroll u ta' assurance. Nitkellmu fuq settur importanti pal dik tal-koheżjoni fejn l-qorti ħadet approċ ġdid. Ġifieri l-assurance packages li taw l-istati eh, membri ġew iċċertifikati mill-qorti għal dan il-perjodu. Rajna wkoll li f'dawn l-aħħar snin l-error rate għal pagamenti naqas eh, fl-2017 raba sena konsekutiva, L-istati membri tejbu il-management tagħhom u l-sistemi ta' kontroll. Dan ix-xogħol tajjeb hemm bżonn nibnu fuqu dejjem hemm malok biex morru aħjar speċjalment il-pagamenti tal-refund li għadbaqalhom numru ta' żbalji għax ir-regoli huma komplikati ħafna għal min jibbenifika u anki għal min qed jiċċekkja naħa tal-awtoritajiet. Ġifieri li kon għandna qafas regolatorju iktar sempliċi u importanti biex ikonna management aħjar ta' dan il-fondi Ewropej. Stess approċ il-Kunsil ħadet nota ta' rekomandazzjoni tal-qorti eh, għal-simplifikazzjoni u streamlining ta' strategic frameworks dwar l-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni biex niskuraw li il-budget jagħti r-riżultati mixtieqa skont l-anijiet tal-Unjoni il-ċittadini Ewropej li ħalsu tal-xi hemm bżonn jaraw li l-infiq isir sow li m'hemmx ħela Għalhekk il-Kunsill tiqbel mal rikomandazzjoni għal streamlining dwar il-performanza tal-budget tal-Unjoni naraw x'inhuma l-anijiet u tal livelloli u dawk tal-linji ta' politika speċifika biex naraw li jkun hemm iktar riżultati tajbin, iktar trasparenza għal kulħadd. Imma il-qorti se tkompli bil-xogħol tant importanti fuq il-rapporti annwali u toħroġ bl estimate tal iżbalji Ġifiri fil-MFF ta' bħalissa u dak li jimmiss dawa importanti għal Global Europe u anki għal ċittadinanza fejn infiq kull ma jmur jola. Meta naraw kif huma maniġġjat il-finanzi, il-Kunsill tjara li hemm livell li ta' budgetary commitments um, li għadhom pendenti u għatem u kol ċertu liabilities miftuħa. Hemm bżonn li l-payment estimates jittejbu biex kunem hemm iktar informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-liabilities u l-użu tal-istrumenti finanzjarji dan hemm bżonn jsir ta' bil-fors biex naraw li jkun hemm kredibilità u trasparenza tal-fondi Ewropej. Imma il-Parlament u l-Kunsill qed jaqblu fuq l-approċċ. Aħna nilqgħu it-titjib li eh, qegħdin hemm u rridu naraw issa l-awtoritajiet tal-istati membri tal-qorti u ehm, li l-autoritajiet kollha anki tal-Komissjoni jaħdmu tajb xaħna aħna rridu nuru li ċittadini li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jintużaw mod responsabbli u bċertu anki ġifri bċertu accountability. Issa il-Kummissarju Oettinger. President, Signori Rapporteurs, Deputati, President tal-Qorti tal-Awdituri, Presidenti President tal-Kunsil, Sinjuri, nixtieq nirringrazzja il kull min kien involut f'dan ix-xogħol. F'din il-proċedura ta' kwittanza, Sinjura Ajala Sender, il-kollegi tagħha mill-Kumitat tal-Budget, naħseb sinjura tiegħek huwa ċar huwa verament jolqot il-ħamil il-ħaj u wieħed jista' jisegwih mingħajr problemi. Mbagħad għandna il- il-qorti tina il-pariri dejjem tajbin għax dawn il-pariri jgħinuna fix xoll li nagħmlu ix-xogħol tal-qorti tal-awdituri dejjem aħna konsidrajna li kien eh, ġust. Issa, din is-sena eh, li qegħdin nagħmlu l-kittanza fuqha ġifieri tal-2017 se tkun l-aħħar sena li qegħdin nagħmlu l-kwittanza lija għal dan il-mandat. Nixtieq nirringrazzjakom kollha, Sinjuri Deputati, speċjalment dawk li ħdimtu fil-Kumitat tal-Baġit. Wara ħames snin nixtieq ngħid li f'dawn l-aħħar snin aħna tejjibna il-mod ta' kif jintnef u l-flus fil-budget, il-Kummissjoni, il qorti tal-Awdituri, il-Parlament, il konsil kulħadd tajna importanza il-performance. Aħna rajna kif kienu l-aħjar modi biex nonfqu il-flus li kienu qegħdin dejjem jonqsu u hekk se nkomplu namlu bil-budget fil-futur. Aħna għamilna u kol xol biex nisimplifikaw il-proċess u dawk li benefikaw fl-axar mill-axar, simplifajni l ħajjitom il-cost options, il-kittanzi, u kol kienu punt importanti kena il-rapporter fuq dan bażi għal programmi simplifikati għal perjodu tal-budget li jmiss. Aħna tejjibna wkoll il-mod kif immaneġajna il-budget. Il nafu li r-rata tal-izbalija 2.4% naqqasnija u imma mhux biżejt nkomplu naqsuha fl-interess ta' minħala 16. Il-budget ollejnieħ għanna għafas iktar b'saħħtu għal korrezzjoni li jidu jisiru anki għal evitar tal-problemi. Aħna u koll tejjibna il-sistema ta' kontroll, zviluppajna approċ digitali u r-rabta ma l-istati membri u koll sabiex il-xol li jamlu huwa ikun il-bidu ta' xol li rridu nkomplu fuq aħna. Ma kienem l-ebda dikjerazzjoni negattiva li ħarġet mill-qorti tal-awdituri, ġifiri titjib sar. Avvant sar, anki l-mod ta' kif namlu ir-rapportaċ tagħna bil-Integrated Financial Reporting Framework. Hawnhekk nafu li hemm ċertu programmi kif jaħdmu, aħna dan kollu rajnieh fil-kuntest tal-kittanzi e, tal-bit tagħkom u tal-bit tal-qorti tal-awdituri ukoll daħlu fil-proposti tal-Kummissjoni għal perjodu ta' finanzjar li jmiss hemm bżonn verament naraw li jkun hemm valur miżju ta' ċittadin u l-flus li eh, tat-taxxa ta' ċittadin jintnefqu sew. So Dan kollu importanti ġifiri għad-direzzjoni se nieħdu għall-MFF li jmiss. Issa, fuq l-2017, ir-rapporti tagħkom, sinjuri, juru l-istampa ċara tal-iżviluppi kif żvolġew dawn l-iżviluppi pożittivi ta' kif l-Unjoni Ewropea nefqet il-flus tagħha. Aħna rridu nirrendu kollox iktar ċar għal-ċittadini u nuru x'inhu l valur miżju ta' budget Ewropew għal kull ġurnata li taddi huwa budget mhux ħafna imma huwa effettiv aħna ħloqna l-valur miżjud u għamilna ħafna iktar meta nqablu ġifiri xista jagħmel stat membru waħdu, żgur ma, ma, ma tistax tqabbel m'hemmx paragun, żgur kien ikun biex jagħmel l-istess stat membru jkun iktar għali. Issa rridu naraw ukoll pereżempju punti bħal l-enerġija, s suq uniku, ir-riċerka, il kif nipromovu l-SMEs dawk is-setturi kollha fejn nistgħu nsibu nistgħu naraw valur miżjud Ewropew. Fir-rapport insibu dawk is-setturi fejn qed jonqos li navvanzaw fuqhom u nixtieq nirribadixxi hawnhekk. L-ewwel punt l-użu tal-fondi tal-, budget minnhom fihom fil bidu tal għafas finanzjarju tal-2015-2016 ma tantx kien hemm talba għal fondi Ewropej. L-affarijiet marru għall-aħjar dan l-aħħar eh, sena u issa qegħdin veloċità tajjeb biex ngħidlek cruising speed. Dan kollu ġifiri qed isir mħabba li dattajna l budget tal-Unjoni, stajna naqsu naraw fejem il-problemi. Il-flus ta' minħalla xitta rridu naraw li jinnefqu tajjeb. Għalek, il-performance framework u koll ġi zviluppat eh, tajjeb u ġi konfermat mill-OECD dan. Aħna għet nisuġġerixxu li nħedu miżuri oħra fil-qafas, fil-kontest tal-MFS. Nużaw id-data tal-performance aħjar biex inkunu nistaw nipruvaw li l-flus innefqu tajjeb. Ridu u kol nizguraw li ir-rata tal-izbalji tkompli tonqos. Wara l-implementazzjoni tal-programmi, wara li kunu saru l-kontrolli, il- il-residual error rate hija nqas minn 2%. Irnexxilna niksbu dan fl-2017 u rridu li nibqgħu li l-affarijiet isiru abbażi ta' din iċ-ċifra għax-xogħol li ġej. Issa fuq il-konflitt ta' interess b'kull rispett lejn il-Parlament għal fat li din il-Parlament irrit li kunem regoli iktar stretti fuq eh, dan il-punt tal-konflitt ta' interess. Mżon nieħdu ċertu passi biex niżguraw li dispożizzjonijiet dwar il-konflitt ta' interess ikunu jistgħu jiġu applikati mill-Istati membri wkoll fil-kuntest tal-budget il-ġdid. U nixtiequ Eh, naraw li si ikunem miżuri li tiħdu fuq il-level tal-istati eh, membri. Fl-10 ta' Mejju se jkun qegħdin nidu eh, se organizzaw anzi konferenza niddiskutu mal istati membri dan il-punt biex naraw xi prassi tajba li diġà ssir il-Parlament Ewropew huwa wkoll mistieden biex jagħti kontribut pożittiv għal dan ix-xogħol ta' din il konferenza. Kif tafu il-Kummissjoni qed tistudja informazzjoni dwar konflitt ta' interess dwar ir-Repubblika Ċeka. Hemm bżonn li nlestu dan ix-xogħol qabel jidħlu fis-seħħ qabel jidħol fis-seħ il-budget il-ġdid u dan irid isir mill-istati membri rridu niddeċiedu wkoll il-miżuri ġodda li jistgħu jittieħdu ta' tnej ta' awissu. Sat-tieni ta' awwissu. Aħna bdejna nagħmlu l-audits minn jannar li għadda mal esperti ta' diġiż differenti u l-audits għadhom għaddejjin il-verifiki hemm bżonn naraw kif naraw kif niżguraw li l-miżuri biex ma jkunx hemm konflitt interessi interess li jkunu qegħdin jiġu rispettati. Wara t-tinita wissu ta' sena l-oħra aħna tlabna lill awtoritajiet tal-Istati membri biex jgħidulna x'kienu eh, l-miżuri se jieħu dak il-pajjiż biex jeskludi li jkun hemm konflitt ta' interess u dawn il-passi kif kienu se jittieħdu aħna qed inqisu nistudjaw ir-risposti li rċevejna. Qegħdin naraw x'inhuma l-miżuri x'se dan il-gvern biex jitnaqsu dawn il-każijiet ta' konflitt ta' interess. il-risposta tal-gvern kienet li jgħatirit jieħu sem fuq dan is suġġett u l-Komissjoni għadha maħdiġ deċiżjoni imma pala miżura ta' prekawzjoni bħalissa il-Komissjoni mhux qiegħda tagħti fondi minn l-ebda fond strutturali għal kumpanniji li qegħdin fir-Repubblika Ċeka sakemm jinstab kaptu ta' dawn il-problemi. L-awtoritajiet ta' Repubblika Ċeka huma informati u ġew mitluba jiċċekkjaw l eligibilità ta' l-infiq. Huwa importanti li nibqgħu konsistenti imma nibqgħu wkoll oġġettivi f'każijiet ta' dan it-tip. Mannix aħna nejdu minn qabel x'miżuri eh, eh, kif għandhom jittiġu mittieħda l dawn il-miżuri. il mizuri il miżuri għax il-persuna li eh, tiġi investigata għandha dritt ukoll eh, tgħid tagħha. Jekk naraw li dispożizzjonijiet ma kinux eh, konformi, irridu naraw x'miżuri nieħdu biex niproteġu il-budget u nieħdu wkoll mezzi korrettivi għall infiq tal-passat fejn hu possibbli. Aħna l-Parlament se nżommu infurmat bil-bkull żvilupp li jsir fuq din il-kustjoni. F'Diċembru jiena kont tkellimt hawnhekk ma kon fil-plenarja u anki fil-budget fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget. Il-Parlament il-ġdid ukoll jiena lest nkellmu biex naġġornaħ ma għal dawk li huma miżuri li qed jittieħdu l-iżviluppi kollha. Issa, punt ieħor il- ħatriet għolja tas-sena l-oħra. Jien nixtieq nirreferikom għal diskussjonijiet li kellna bejn l-istituzzjonijiet kollha rappreżentanti tal-korpi tal-Unjoni fejn rajna kif huma se jimplementaw il-miżuri u fejn eh, em, dawn il-korpi kollha qablu l-modi ta' kif dan isir, araw il-prassi tajba għabbażi ta' l-esperjenza li għandhom u kull għada taħtar u tippromovi il-membri tal-istaff tagħha. Intom forsi taraw anki l-involviment ta' Segretarju Ġenerali tal-Kommissjoni fuq f'dan kollu il-rappresenti ta' ċittadini saqsu fuq dawn il-proċeduri. Aħna pala kommissjoni għamilna l-mutana biex nirrispondu l-mistoqsijiet kollha ta'kom u tajnikom ukoll aċċess għad-dokumenti kollha. Jiena nkompli inħoss li il-ħatrit saru skont ir-regoli ta' proċedura. Skont id dispozizjoni tu regoli kollha s-Segretarju Ġenerali qiegħed jagħmel xogħlu skont ir-regoli tagħna u hekk se jkompli jagħmel il-President u l-Kommissarji kollha jafdawh ehm, kompletament. Is-Segretarju Ġenerali għandu l kwalifiki għandu l-esperjenza ehm, biex iwettaq dmiru. M'għandniex l-intenzjoni li nirrevedu d-deċiżjoni tagħna. Dan mhux possibbli kif anki din il-Kamra stess aċċettat. Il-ħatra kull ħatra ma tistax inti treġa' lura. Jiena nista' nifhem il-mistoqsijiet tagħkom dwar l-affarijiet ġusti u l-opportunitajiet li stindaqs. Iva, nifimkom għalek f'dan l-ispirtu nissuġġerixxi lill kollegi tiegħi li numru ta' eh, postijiet ta' xogħol li huma postijiet għolja fil-istituzzjonijiet tagħna għandhom forsi fil-ġejjin jiġu eh, noħorġuhom fil-pubbliku. U kas ieħor, is-Sinjura Lajala Sender semmiet il-kas MG, aħna kooperajna magħhom fil-passat biex nimplementaw eh, programmi ta' għabbażi eh, ta' diskussjonijiet fil-kumitat eh, tal-kontroll tal-budget. il qorti tal-ġustizja nafu li għandu eddeja differenti u aħna se nimxu skont il-każ. Kull pagament li għadu pendenti aħna sen isuħu kol fil-kontest ta' kooperazzjoni tal-ġejjini dan kollox minn lat oġġettivu għalat legali, sinjuri. Intom ħdimtu b'suċċess ħdimtu tajjeb maħna fuq il-budgets ta' dawn l-axar snin, skont ġifir biex naraw li kollox impi skont il-regoli biex nġildu kontra l-frodi. Aħna, il-talbit ta'kom inqiswom bl-ikbar serjeta. Fil-ħarifa, rapportana tal-Komitat tal-Budget fuq il-follow-up, minnu ġifiri intom dimtu bisħieħ, ġifiri nirringrazzjakom għal din il-kooperazzjoni kostruttiva. Din se tkun l-aħħar darba li se niddiskuti id kittan magħkom. U nerġa' ngħid nirringrazzjakom għal kooperazzjoni ġusta tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi, nirringrazzjak tal-apprezzament. Eh, eh, President, merba bik Grazzi ħafna, Sinjuri Aziz uh, Kummissarju Ittinga. Aziz rappresentant tal kunsill issa ftit qabel it-tmiem il-leġislatura nafu illi wasalt biex nitkellem da xejn jiena u nixtieq illi lil imsieħba kollha minnaħa tal-qorti tal-awdituri nirringrazzjahom ħafna lil Sinjura Gressler, il-Kummissarju Oettinger u l-ħaddiema kollha fil- dipartiment jew nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tajba li kellna matul il-perjodu leġislattiv. Nirringrazzjakom ilkoll. L-attività ta' kontroll dejjem tista' tkun eh, viżibbli iżda forsi mhux daqshekk viżibbli daqs il-xogħol legali. Jiena naħseb illi ċert illi għal ħafna ċittadini hija importanti ħafna li l-liġi Ewropea għadha tkun implementata kif suppost u anke li t-taxxi qegħdin jintefqu kif suppost. Jiena naħseb illi qatt ma aħna qegħdin nagħtu dan il-blank check għal dawn il-proċessi kollha Jiena naħseb illi mit-trattat għandna dan id-dettat li l-Kummissjoni hija obbligata illi kollha l-miżuri kollha implementati hekk kif suppost biex fid-deċiżjonijiet tal-kwittanza tkun tista' eh, twieġeb għal eh, mistoqsijiet tal-Parlament Ewropew. Naħseb li suppost issa tafu fuq ir-rapport Eh, annwali tas-sena 2017 aħna pas-sena 2016 fil-perspettiva tagħna ifisser li kien hemm ċertu eh, żviluppi pożittivi dwar il-mod ta' kif il-Kummissjoni u l-Istati membri kienu qegħdin jaraw u jħarsu lejn l-istituzzjoni Ewropej u llum nixtieq illi nidħol daqsxejn iktar fid-dettal fuq erba punti. Il-prova tagħna turi illi nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew illi s-suġġerimenti tagħna kienu milquha b'mod pożittiv. Dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu nagħtu kontribuzzjoni biex il-programmi tal-Unjoni Ewropea eh, jitjiebu. Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid lill l-membri tal-Qorti tal-Awdituri u l-Kumitati tagħna huma d-dispożizzjoni tagħkom fil-ħidma tagħkom. Kelmuna jekk għalkolkom bżonn ta' iktar informazzjoni. Aħna qegħdin hemmhekk għalikom biex nappoġġawkom fix-xogħol tagħkom bħala membri tal-Parlament Ewropew. Apparti minn hekk jiena naħseb illi qegħdin niżguraw aħna li l-Parlament għandu l-istess tħassib tagħna. Fil-bidu ta' Ottubru jiena meta kont nitkellem magħkom kont naf illi hemm ċertu affarijiet li rridu nanalizzaw u naħseb illi din l-analiżi fil-fatt issa kkonkludejnija u qegħdin naraw illi kien hemm 70 eh, biljun euro illi konna qegħdin nanalizzaw anke fil-kumitati ta' kontroll budġetarju aħna konna qegħdin nippreżentaw ukoll iċ-ċifri kollha differenti jiena nixtieq li intom qegħdin titilbu wkoll lill-Kummissjoni biex tuża kwoti tar rati ta' żball li huma jikkorrispondu mal-qorti tal-awdituri jiena nixtieq ngħid li anke fuq dan aħna naqblu perfettament ma' xulxin aħna qegħdin f'kuntatt il-ħin kollu mar rappreżentanti tal-Kummissjoni ħalli naraw sa meta dan jista' jsir. Is-Sur Oettinger żgur li ħajkun jixtieq jieħu pożizzjoni fuq u allura nixtieq illi nirringrazzjakom għal dan l-ewwel kuntatt li għamilna aħna rajna illi ħajkonna bżonn ta' eh, iktar tkabbir illi Eh, issir f'dan il-kuntest u nixtieq illi f'din l-okkażjoni nitkellem ukoll fuq ċertu affarijiet li konċernaw lill-Kunsill. Aħna lan tagħna wkoll huwa illi nagħtu iktar informazzjoni tajba speċjalment fejn ħajkun hemm bżonn ta' iktar evalwazzjoni tajba. Jiena naħseb illi użajna nofs ir-riżorsi tagħna u iktar ma qegħdin nippruvaw noqogħdu attenti aħna iktar hemm ukoll proċessi awtomatiċi li qegħdin nippruvaw nimplementaw apparti minn hekk l-analiżi tar-riskju tagħna wkoll qed nimplementaw aħli nippruvaw naraw x'inhuma l-iktar affarijiet ta' riskju apparti minn hekk aħna qegħdin nippruvaw noħolqu wkoll li is-sistema li jkollna informazzjoni dettaljata u din din raġuni jiena naħseb li din l-informazzjoni trid verament tkun eh, tajba. Dwar is sena 2017 aħna kellna wkoll kwistjoni importanti brabta mal-koeżjoni. Il-kontrolli li saru kienu qegħdin iwasslu wkoll għal ċertu eh, riżultati li mbagħad ikkonsidrajnihom aħna fl-analiżi tagħna aħna b'dan l-approċċ il-ġdid nixtiequ li fil-Parlament Ewropew niżguraw kif il-mezzi naraw kif il-mezzi Ewropej qegħdin jintużaw u naraw li nqisu l-obbligu u r responsabbiltajiet aħna nixtiequ illi inqisu dawn iċ-ċifri għall-Unjoni Ewropea ġenerali waħna nixtiequ illi nimplementaw dan l-approċċ fil-kuntest ta' fejn jistgħu jitnaqsu l-ispejjeż. Apparti minn hekk ir-raba' punt jiena nixtieq illi mal-Bank Ċentrali Ewropew aħna eh, ħdimna wkoll u ppruvajna naraw illi anke fuq il kundizzjonijiet ta' għafas aħna ħdibna iktar dwarhom u mal-Bank Ċentrali Ewropew rajna li huma lesti li jidħlu iktar fuq il-kuntest tal-memorandum ta' ftehim. li naħseb li dan l-iżvilupp kien eh, dan kien pożittiv minħabba dak kollu illi diskutejna sissa u nittamaw li dan il-proċess ħajkun konkluż sa qabel is-sajf. Nappellalkom iżda li din l-opportunità tkomplu tużawha biex jekk ikun hemm bżonn anke fil-perjodu leġislattiv li jmiss tkunu iktar attivi jekk ħajkolkom bżonn illi kolkom dialogu pal dam mal bank Ċentrali Ewropew jekk ma jwassalx ir-riżultati li tixtiequ anke fil-kontest tal-kontroll bankarju jekk joġobkom ħudu azzjoni. Sinjuri nixtieq illi nitkellem fuq l-aħħar punt fuq il-kampanja elettorali dal-waqt se tibda bis-seta kollha nishtiq nixtieq illi infakkar lill membri tal-Parlament Ewropew kollha biex jaħdmu iktar fuq e, il-din ir-referenzi li illi hemm għall-informazzjoni għal-ċittadini jiena nixtieq illi għal għafas multi annwali finanzjaru li jmissu l-programmi li ħanistaw implementaw dan ikun marbut ma' hekk il-qorti tal-awdituri fir-rapporti speċifiċi qiegħda tħares lura li snin ta' qabel u ħarġet ukoll bċertu rapporti illi waslu għal kritika iżda anke fuq il-progress aħna ma nixtuqux biss e, nikkritikaw iżda nixtieq nikkontribwixxu b'mod konstruttiv biex intejbu l-affarijiet. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi. Bħalissa mish ma tantx għandna żmien, allura mniex pożizzjoni li napplika eh, tolleranza waħdanija li ddumu titkellmu, irrispettaw l-ħin takom. Ma nistax nittollera. Nittollera eh, ħin esa twil. Mela, nibdew fissem, il senjura għil fissem il-Kumitat tagħha. Grazzi tajjeb li qed nara ex kollega qiegħed hawnhekk. Nixtieq nitkellem fuq